snin. Jekk kan nissussidjaw ti tissir mod ugwali għal kulħadd. Il-diskors tiegħi dal-waqt jasal fl-aħħar tiegħu. Eżis ħbieb, l-Unjoni Ewropea mhijiex u qatt se tkun perfetta. Imma hija l-aħjar ħaġa illi jiena nista' naħseb fiha. Fl-Ewropa għal mijiet u eluf ta' snin id-differenzi kienu jiġu solvuti skont min huwa l-aktar b'saħħtu dak li hu b'saħħtu jibqa' għaddej u min qed huwa batut ħajbqa' jbati. Imma naħseb dan il-mod ta' kif qed naħdmu huwa żgur l-aħjar mod ta' kif nistgħu nimxu l qudiem Sissa l-istati membri jistgħu jaħdmu bir-rida tagħhom bin-konsens ta' ċittadini tagħhom. L-istati membri jistgħu jitilqu mill-Unjoni Ewropea imma fil-Brexit qed nindunaw ħadd minna ma realizza li kemm ħatkun diffiċli u dan huwa test tal-mod kif taħdem dal-Unjoni Ewropea u anki tal-Kunsill. Fejn il-pożizzjoni unanima u li l-istat mem li membri, 28 stat membru jaħdmu flimkien jgħinna sabiex niġġieldu din dawn id-dibattiti twal dawn id-diskussjonijiet mingħajr ebda tip ta' violenza, u dan huwa mod huwa eh, l-qofol ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Aħna nitkellmu ma' xulxin imma mhux niġġieldu ma' xulxin. U allura fuq il-futur se jiġri biex nikkonkludi naħseb eh, importanti li nsaħħu l-affarijiet bażiċi, ejja nsaħħu s-suq uniku, ejja neħħu l-ostakli, nikkontrollaw il-frontieri esterni, inneħħu t teddida tal-immigrazzjoni mhix ikkontrollata, tranzizzjoni għall enerġija nadifa li ndaħlu aktar eh, eh, sforzi tas-suq eh, fil sitwazzjoni ma inħarsu lejn is-sigurtà wkoll tal-dinja ta' informazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Tidġildux lill populisti indirizzaw il-kawża tal-nuqqas ta' kuntentizza tal-ċittadini għaliex aħna jisna dawn dan l-injam, dawn il-qasba, din il-qasba kif semmejt fil-istorja ta' Isop. Kolla flimkien bħal dik bħal dawk il-qasab kolla flimkien aħna iktar b'saħħitna. Allura importanti li nħarsu l-valuri tal-qalba tagħna l-libertà, id-demokrazija u l-istat tad dritt u li tirba' fuq bħal pajjiżi oħrajn. Grazzi. Christianis, you are very popular in this parliament. Christianis, kemm inti popolari f'dal parlament? Grazzi, issa nadu l-President tal-Komissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. President, Sur Prim Ministru u Sinjuri, membri tal-Parlament, kontent illi qed nerġa' niltaqa' mal-Prim Ministru tal-Latvja li huwa mitħla ta' dan l-emiċiklu għaliex eh, kien eh, kellu siġu hawnhekk għal disa snin. Jiena niftakar fl-ewwel presidenza tal latvija presidenza tal-Kunsill tal-Ministri u niftakar fiha għaliex kienet l-ewwel vera presidenza ta' dil kummissjoni għaliex eh, kellna wkoll żewġ xarrejn fejn kibna mal presidenza Taljana Niftakar fl-aħħar ġranet ta' dik il-presidenza tal-Latvja għaliex fil-lejl ta' bejn id-29 u 30 ta' ġunju ġiet adottata l-direttiva fuq l-aċċess mingħajr diskriminazzjoni għall-internet fuq il-roaming. Fl-Ewropa hemm bżonn li jkollok il-paċenzja u trid tibqa' żomm u tħossib il-paċenzja sal-aħħar minuta aħna Eh, ta' spiss nitkellmu fuq il-Brexit qabel l-elezzjonijiet forsi eh, ta' min illi niġbdu l-attenzjoni ta' ċittadini għal eh, l-affarijiet illi rnexxinna niksbu f'dawn l-aħħar snin fosthom deċiżjoni utli ħafna fuq ir-roaming. Brexit huwa importanti imma il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini hija iktar importanti mill-Brexit. Aħna ridna nkunu u konna kummissjoni ta' dialogu. Organizzajna laqat ma' ċittadini, konsultazzjonijiet, sitt met dialogu ma' ċittadini u dana juri biċċar illi il-Kommissjoni mhijiex magħluqa fil-bunker tal-Berlemont imma illi edha Eh, id-dur l europa li il-Kommissarji eh, mumiex eh, pupazzi imma u maluqin fil-rokna tagħhom imma għandhom kuntatti ma' ċittadini. L-Europa ma tistax issir kontra ir-rieda tal-poplu, ma tistax issir mingħajr in-nazzjonijiet. In-nazzjonijiet huma importanti dawk illi jasbu li in-nazzjonijiet huma xi ħaġa li vintat l-istorja għandhom żball. In-nazzjonijiet qegħdin hemmhekk u se jibqgħu hemm u għalhekk ma nistgħux qatt iktar nitkellmu fuq l-Istati Uniti tal-Ewropa li xtana jagħti l-impressjoni bħalli kieku l-Unjoni Ewropea kienet edha tipprova ssir stat wieħed. Aħna ma rridux nikkopjaw il-modell tal-Istati Uniti qatt aħna rridu nkunu Latvjani, Taljani, Franċiżi, Lussemburgu, imma aħna wkoll Ewropej minn mebda kontradizzjoni bejn il-patriotiżmu responsabbli u il- l-appartenenza għal grupp akbar illi hija l-Unjoni Ewropea. Aħna ridna bħala Kummissjoni niqfu milli nindaħlu fl-irqaqat kollha tal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u xtaqna u preferejna illi nikkonċentraw fuq l-affarijiet li huma importanti għal futur. Aħna bħala Kommissjoni ħdimna ma'kom, rappresentanti tal-Ewropa, meta f'Ġunju preżentajtilkom il-prioritajiet tal-Kommissjoni tiegħi ma kinux affarijiet miktubin fl-arja eh, minn Mejju tal-2018 aħna ġbarna l-proposti u l-inizjattivi kollha illi konna ħabbarna fl-2014. Sallum, 350 mill-proposti tagħna ġew adottati u 164 għadhom fuq il-mejda quddiem il-Kunsill fuq il-riformi importanti fosthom pereżempju il-sistema tal-azil jiena xtaqt li kieku adottajna id-direttivi kollha illi huma rilevanti għal din il-riforma tas sistema Ewropea tal-azil ma xorta waħda għandi s-sodisfazzjon għaliex qatt fl-istorja parlamentari tal-Ewropa ma sar daqshekk progress fuq il-qasam soċjali. Il-qasam soċjali illi għal ħafna snin kien l-orfni tal-proġett Ewropew nixtieq nirringrazzja lill membri ta' dan il-Parlament talli b'tant rida u determinazzjoni ħadmu biex ikun hemm il-progress soċjali illi xtaqet tagħmel realtà il-Kummissjoni issa bl-Ingliż. Mr. President, Latvia. Sir President, il-Latvja huwa pajjiż illi jista li għandu jkun parti mill-Unjoni tagħna u inti dan qed b'mod ċar fid-diskors eċċellenti tiegħek. Pajjiżek huwa pajjiż illi ħaddes tinti għaw fidejh. Inti imxejt ma dak li għal poeta tagħkom li aħna ħankunu kbar daqskemm kbira rrieda tagħna u iva hekk għamiltu intom. Intom ġilittu għal-libertà tagħkom fi żminijiet diffiċli. Żminijiet diffiċli ħafna iktar milli jistgħu jimmaġinaw Ewropej oħra. Intom ktibtu l-istorja u mhux kontu vittmi tal-istorja minħabba waħed mill-wieħed mill-pajjiżi viċin tagħkom. Intom ġilittu għal-libertà tagħkom, għall-ħelsien tagħkom u waħed mill-akbar avvenimenti fl-istorja riċenti illi l-Latvja u pajjiżi oħra irnexxilhom jiksbu l-libertà u iġġieldu għal posthom il-post tal-Latvja mhux m'għandux ikun fid-dlam u moħħbi, għandu jkun fid-dawl fix-xemx. U għalhekk intom sirtu mbagħad parti u membri tal-Unjoni Ewropea. We have joined the Schengen area and I. Intom isseħibtu maż-żona Schengen u naqbel ma dak li jettu fuq il-frontieri interni u l-protezzjoni tal-frontieri esterni. Il-Kummissjoni qed tipproponi gwardji tal-kosta u tal-frontieri ta' 10,000 ruħ. Il-Kunsill kien qed jipposponi għal 2027 u aħna bħala Kummissjoni għedna l-2020 imma kulħadd qed jgħid li rridu nip nipproteġu l-frontieri esterni, mela ejja nagħmluha, ejja nipproteġu l-frontieri esterni. Inti qed tgħin sabiex l-Ewropa tkun iktar saħħitha u sigura. Intom fost il-25 stat membru illi ħadmu f'kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta' difiża f'Diċembru tal-2017 u kuntent ukoll li għandkom rwoli f'numru ta' proġetti Ewropej fosthom il-mobilità transkonfinali li hija importanti ħafna għal-Latvja. Qed tiffaċilitaw il-mobilità transkonfinali u qegħdin tiġġieldu t-theddida qed tiġġieldu t-theddidiet preżenti. Intom ukoll qed taħdmu sabiex issaħħu s-sovranità nazzjonali. Pereżempju, l-enerġija. L-istorja u l-ġeografija tagħkom fisser li l-Latvja u l-pajjiżi Balkani eh, kontu gżira maqtuwa mill-bqija ta' l-Ewropa. Meta ħadna ħatra aħna għamilnija ċara illi ċ-ċittadini Ewropej qatt m'għandha tħalli l-Unjoni Ewropea qatt m'għandha tħalli l-ċittadini tagħha fil-ksieħu fid-dlam Din ma kienx biss kwistjoni tal tal-Reġjun Baltiku ma kwistjoni tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna ridna nagħmluha priorità illi l-Latvja u l-qraba Baltiċi tagħha ikunu sikuri u nagħtuhom l-enerġija li jeħtieġu. Illum issa qegħdi naħdmu sabiex nagħmlu sinkronizzazzjoni tal-elettriku u l-bqija se jsir sal-2025 qed insaħħu l-infrastruttura u issa għandna l-aktar qafas enerġetiku ambizzjuż u effiċjenti. Jiena determinat illi din il-ħolma nagħmilha f'realtà u jiena grat ħafna il-Prim Ministru għall ħidma tiegħu bħala parti minn dan il-Parlament u anke bħala Prim Ministru llum il-ġurnata. il-President naqleb għat-tielet lingwa ħanitkellem bil-Ġermaniż issa. Il-Latvja qed tappoġġja lill-Ewropa bis-saħħa kollha tagħha u għalhekk jagħmel sens li aħna nagħmlu l-istess ħaġa li jekk ninvestu fil-Latvja se nkunu qed ninvestu fil-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Latvja taf x'tip ta' impatt dan jista' jħalli 50,000 ruħ li ifittxu x-xogħol mill-Latvja li ilhom jaslu mill-2014 minħabba r-riżorsi Ewropej li rċevew kwalifiki ġodda biex ikunu jistgħu jaħdmu fis-suq tax-xogħol. 300 kilometru ta' toroq ġodda finanzjati minn riżorsi Ewropej dan ukoll huwa kontribut għal Riga biex huma ċentru ekonomiku anke għal pajjiżi tal-viċin u anke għal kontribuzzjonijiet mal-Estonja 960 miljun euro f'investiment li huma kienu possibbli grazzi għal hekk imsejjaħ Juncker Fund il fond li ġew mobilizzati fl-Ewropa. Għal-futur tal-Latvja naħseb li dan huwa futur li jikkonċernana lkoll u din hija r raġuni għalfejn nixtieq nissuġġerixxi li fil-proġett li jmiss ikollna 100 biljun euro allokati għal riċerka u l-innovazzjoni, l-investiment fir riċerka u l-innovazzjoni. Għaliex aħna rridu li nilħu l-sfidi kbar li għandna qudiemna, il koll kemm aħna flimkien bħala tim se naraw ukoll li jkun hemm finanzjament għall frontieri dan se nittriplaw. Irridu niżguraw ukoll li fil-baġit tagħna nikkonsidraw il-protezzjoni tal-klima u anke niżguraw li programm Erasmus Plus ikollu żieda wkoll fal allokazzjoni għal dawn għal dan l-lan. Nixtieq nirringrazzjakom għal għall apport sħiħ tagħkom sabiex ikollha dawn il-miżuri fil-futur. Nirringrazzjak u forsi nwieġeb ukoll għall kummenti tiegħek li għamilt fuq l-MFF u l-ippjanar tagħna l-futur f'termini finanzjarji iva għandek raġun, għandek raġun li l-innovazzjoni, ir-riċerka, iż-żgħażagħ id-difiża dawn huma kollha oqsma li rridu ninvestu fihom imma aħna se nkunu biss f'pożizzjoni li nagħmlu dan jekk il-politika eżistenti tagħna tiġi salvagwardjata wkoll l-kwistjonijiet ta' agrikultura u koeżjoni. Sfortunatament, kultant se jkollna nċaqalqu ftit ir-riżorsi mhix xi ħaġa li jiena kuntent dwarha imma nafu li hemm ċertu prijoritajiet li rridu niffinanzjaw u ma nistgħux aħna nfarku l budġett Ewropew ħadd ma jrid jagħmel hekk nafu li l-Ewropa il-valur tagħha iktar minn 1.4% ta' prodott gross domestiku li tkellimna dwaru. Fuq kwistjonijiet budġetarji forsi eh, eh, Iva stabilixxejna bad limitu massimu ta' 1.3%. Dan kien l-ammont li qabel fuq dan il-Parlament u aħna bħala Kummissjoni ridna 1.4 mhux 1.1 li kieku suġġerejna dan naħseb laqas inti kieku ma kont ser taqbel u ħafna hawnhekk lanqas kienu ser jaqblu dak li qed nipprova ngħid huwa li rridu nistabilixxu prioritajiet iżda m'għandniex għal dan il-għan nissagrifikaw politika oħra l-agrikoltura u l-koeżjoni huma importanti ħafna u għal ċertu ċertu pajjiżi importanti ħafna iktar. Il-Latvja esperjenzat żminijiet diffiċli mhux minħabba l ġeografija tagħha mhux minħabba l-pis ġeografiku imma anke għal raġunijiet ekonomiċi. Il-Latvja intlaqtet ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika. Ħames snin minn meta beda l-mandat tagħna ikolli ngħid ħames snin wara l-ekonomija Latvjana sejra ħafna aħjar minn qatt qabel. U naħseb li din hija xi ħaġa li nistgħu nirringrazzjaw il-predeċessur tiegħek għaliha. Nistgħu nirringrazzjaw il din l-amministrazzjoni għaliex il-Latvja issa qed reġgħet sabet triqita wara dik l-amministrazzjoni u jiena naf illi għamilna wkoll ħafna sforzi dawk responsabbli għall-euro dialogu soċjali nirringrazzja l-kummissarju kollha li ħadmu eh, għal dan il-għan ukoll. Issa, meta kont nisma' d dikjerazzjoni tiegħek ħabtu li ħafna affarijiet ma' moħħi issa eh, qed jiskadil il ħin Il-Latvija huwa pajjiż iva żgħir xi ħaġa normali għal pajjiżi żgħar iżda pajjiżi żgħar dejjem għandhom ħafna ambizzjonijiet kbar. U hawnhekk qed nitkellmu fejn jiltaqa' l-punent mal-lvant u l-punent u l-lvant qatt m'għandhom jinfirdu il-punent u l-vant huma l pulmuni tal-Ewropa. Aħna rridu Ewropa b'futur tajjeb u għalhekk biex ikollna futur tajjeb irridu nieħdu nnifs miż-żewġ pulmuni dan huwa din hija l-aħħar darba li se nkun qed nindirizza dan il-Parlament u dan nagħmlu b'qalbi sewda wkoll qed nara illi għandna xi kollegi li se jkunu qed jitilqu minn dan il-Parlament. Jiena ħadd gost ħafna f'dan il parlament tal-limt ħafna Argumentajt ħafna wkoll imma naħseb li rnexxilna niksbu ħafna wkoll. Bħal meta l-ewwel ġurnata li ħadd il-ħatra tiegħi. L-Ewropa hija xi ħaġa li titgħallem tħobb, jekk ma tħobbx l-Ewropa mela m'inti tkun tagħmel xejn għall-Ewropa. Jiena nħobba l-Ewropa u għalhekk ħdimt ħafna għaliha. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La... Grazzi ħafna, Sur President tal-Kommissjoni, grazzi Aziz Jean-Claude. Jiena nirringrazzjak għall kooperazzjoni għal volja kultant iva uh, xi xiftit disgwit imma il-dibattitu bejn il-Kommissjoni u l-Parlament ikompli l-iktar ħaġa importanti huwa li aħna il-kol kemm aħna qegħdin naħdmu għaċ-ċittadini, ċittadini Ewropej Aħna għandna bżonn tal-Ewropa, iva rridu nbidluha, ntejbuha, imma hija l-unika mezz eh, jekk aħna niddefendu l-Ewropa kif nistgħu niddefendu ċ-ċittadini tagħna. Aħna rajna x'ġara ġranet ilu fil-Notre Dame u rajna f'dak il mument illi għad għandna qalb li tħabbat F'sintonija li għandna l-istess valuri li għandna l-qalbna l-istess affarijiet anki jekk nitkellmu b'lingwi differenti. Grazzi tax xogħol tiegħek, grazzi għad diskussjonijiet li kellna hawnhekk, grazzi wkoll Jean-Claude għalik għax-xogħol li eh, inti għamil ta' disponibilità tiegħek. Grazzi mill-qalb u eh, nawguralek il-tkomplija tal-ħidma it-tajba. Il-fu la Issa nalqu il-proċedura tal-catch DI ma tistawx iktar tniżlu wisimkom u issa għal PPE s sur Manfred Weber. Sur President, President tal-Kommissjoni, Prim Ministru, kollegi, xi ġmiel ta' diskors f'dan il-diskussjonijiet fuq il-futur fuq il-futur tal europa Grazzi tal-li organizzajtuhom dan diskussjonijiet u verament pjaċir Kristjan li ġejt inti bħala l-aħħar kellim waqt din il-plenarja kontribut eċċellenti diskors li ħares il-qoddim, viżjoni ċara u wiesa u dina il-koll kemm aħna ħassejnija. Inti tifhem sew kif taħdem l-Ewropa, kif jaħdem il-Parlament Ewropew u naħseb illi nista' ngħid illi fil-futur kun ideja tajba illi konna Prim Ministri illi għandhom dan l isfond tal-xogħol fil-Parlament Ewropew u dak li oġobni ħafna huwa li inti bdejt fuq nota ottimista. Inti tkellimt fuq pajjiżek, fuq l-Ewropa b'ottimizmu, inti tkellimt dwar is-suċċessi ekonomiċi tal-Latvja fl-aħħar snin u eh, anki grazzi għal xogħol ta' Domrovski, meċċej eċċellenti dana kien suċċess kbir għal parla U il-sentiment ta' sigurtà li aħna wasna nfusna mħarsin għax parti minn dil l-Unjoni, Russja u teddit minn barra. Sejjer ta' suċċess meta nitkellmu dwar il-mandat fil-livell Ewropej. Dak li seħaq fuq Jean-Claude aħna nixinna nġibu lill poplu tal-Europa eh, s-suċċess fil-ġestjoni tal-frontier eksterni, il-miljoni ta' pigi it-kabbir ekonomiku sostenibli u l-ġdida wkoll kontra t-tibdil fil-klima. Aħna naħseb li nistgħu nkunu gburin dwar dak li għamilna taħt il-tmexxija ta' Jean-Claude Juncker. Jien għandi 46 sena. U għexna f'perjodu ta' paċi, ġenerazzjoni li għexet il-paċi nofs il-kontinent kien wara il-portila tal-ħadit, Din hija kienet fis-sens storiku U din hija kampanja li aħna nibdew b'ottimizmu u nħarsuha kontra l-nazzjonalisti u l-egoisti. It-tieni punt huwa l-punti konkreti li għandna qudiemna l-kwestjoni tal-tħassib tal-poplu. Għamilt referenza għall migrazzjoni aħna nappoġġaw Eh, l-idea tiegħek li aħna nħarsu l-frontieri, l-istat għandu jiddeċedi eh, għanna bżon program ta' biex il-jaw ċetta nis, għandu jkun il tal-Afrika biex nikkoordinaw l-sforzi kollha l-attivitajiet tagħna mal-ġirien. Eh, kwestjoni tal-fondi, il-fondi reġjonali u essenzjali, il-kummerċu essenzjali, il-, -fondi, il u anke l-appell tiegħek eh, biex insaħħu s-suq waħdini. Aħna naħarsu lej dak l-elementi li għandna b'saħħitna aħna, u mbagħad inħarsu għal l-oħrajn. Daw kollha qegħdin fuq l-aġenda ma meta aħna nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa nkunu franki. Hija ħaġa l-approċċ politiku mal-metodu, metodu biex naslu r-riżultati, taf ir-riżultati. Aħna għandna bżonn Ewropa zed għawija na problem, il-problema, jena najdila problema tal-vot unanimu eh, anke il-politika ta' Russi għanna bżon il-27 pajis biex naslu għal konklużjoni taħna ħadir għanna n ntemmuha. Għanna eh, l-Unjoni Ewropea għandha tkun attur politika eh, fil-politika internazjonali għandha jkonna votazzjoni b'maġġoranza u mux unanimita. Aħna għanna bżon fuq il-migrazzjoni pajizi stess, fil-pajizi, il-Germania, kien kontra l-idea tal-Kommissjoni dwar kwotas vinkulanti dwar il distribuzzjoni tal-migranti sa l-2050. Xumbat il-ġiwaslet il-problema ta' migrazzjoni fil-Germania. U f'kwistjoni ħakkatajn, ħakkat fi żmien ta' tletxu talbet kwota vinkulanti. Xtajdinna, ġifri aħna ma nix nħarsu lejda kollu mill-lat egoistiku. U għamma għanna nieħdu ovvjament nota tal-oħrajn ta ukoll. U l-aħħar <clears throat> dwar il-metodu Ewropa li hija demokratika aħna nafu, nitkellmu dwar nirdritt ta' inizjattiva din il-kam biex nsaħħu l-kapaċità ta' investigazzjoni ta' din il-Kamra, l-implementazzjoni ta' regoli għandha tiġi kontrollata, budget sul istituzzjonijiet u kristjanisti jiena verament ħad gost eh, l-idea li wieħed jider u dim nies jgħid li jiena kandidat u għandna programm. U nitolbu l-appoġġ tagħkom. Europa demokratika. L-ġejjini tal-Europa jfisser li għanna nħarsu l-essenza tal-Europa, il-ħajja, tip ta' ħajja Ewropea, demokrazija, indipendenza ta' ġudikatura, trattamenti igwali ta' rġilu nisa u l-libertà, libertà ta' espressjoni, ta' religjon, ta' eh, mezzi ta' xandir u għanna natu l-garanzija ta' dan fal-ġejjini biex natu l-dinja eżempju pozittiv. Uh, eh, kif wieħed jista' jiġġestjona soċjetà umana b'forma umana li il-modell Ewropew huwa ħaġa li nofru lid-dinja. Grazzi. A nome del gruppo socialista prende la parola l'onorevole Bresso. Wissa il-grupp socialista. Għazis Prim Ministru għu onur kbir il-lum li nilqa hawnhekk lilek fil-rwol tiegħek ta' Prim Ministru dan l-emiċiklu li kif inti fakkart inti tafu sew għax inti kont deputata għal 10 snin. Unur ikbar għax inti mhux biss l-aħħar kap ta' stat qabel l-elezzjonijiet il limis iżda minħabba li inti ħabbart fid-diskors tiegħek u nirringrazzjawk għal dan ċertu aspetti importanti tal-Unjoni Ewropea li aħna ħajkonna nibnu wara s-26 ta' Mejju u għal dak il-għan jiena nilqa' hawnhekk fisem il-grupp tas-Soċjalisti u d Demokratiċi U para l-aħħar kap tal-gvernijiet li qed jiġi hawnhekk li jżur dan il-Parlament li jissa wasal fl-aħħar tal-leġislatura tiegħek il-żjara tiegħek hija opportunità biex aħna niddiskutu dwar mal-pajjiżek il-Latvja u r-rwol tal-Unjoni Ewropea. Għalina MPs dan huwa dejjem avveniment pożittiv li niltaqgħu ma' ex kollega tagħna kif fakru diversi kollegi aħna nilqaw din il-prospettiva nisperaw l-affarijiet jissoktaw hekk, però aħna xorta rridu nmastnu nsemmaw leħilna dwar id-disperazzjoni komuni tal-ċittadini Ewropej li nibnu Ewropa b'saħħitha li tkun tista' tiffaċċja l-isfidi tal-lum. Stat membru li huwa żgħir bħal huwa l-istat membru tiegħek popolazzjoni ola bħal huwa l-pajjiż tiegħi l-Italja jew Franċa mhux biss inti fakkartna illi ma jista' jagħmel xejn kontra l-aspetti negattivi tal-globalizzazzjoni jew tat-tibdil fil-klima, iżda lanqas jista' jaċċerta d-difiża jew iggarantixxi l-iżvilupp ekonomiku tiegħu għal pajjiżu partikolari. President Juncker jiena bħalek inħobb ħafna l-Ewropa, iżda jiena parti mill-Istati Uniti tal-Ewropa f'kunċett plurali, mhux stat singolu iżda diversi stati maqdin fl-Ewropa u bekk ma nistax nara fejn hemm il-problema. Grazzi xorta ħafna tal-impenn tiegħek lejn l-Ewropa anka di parti tal-grupp tiegħi. Minħabba l-fat li llum kif inti fakkart hija l-aħħar preżenza tiegħek f'dan il-Parlament. Aħna apprezzajna l-impenn tiegħek mhux jekk mhux għall-Istati Uniti tal-Ewropa iżda għall-Ewropa maquda, forsi l-iktar maquda mill-Istati Uniti tal-Ewropa. Aziz Prim Ministru, jiena nispera li dak li inti għattilna jirrappreżenta impenn Ewropew iktar b'saħħtu mill-gvern tiegħek illi sissa wera ċertu aspetti ambigwi fir-rigward tal-tendenzi tal Ewropejisti tiegħek fil-kuntest fejn l-istati membri ma jistawx jagħtu l-effett individwali tagħhom fuq l-iskala komuni forsi ma wasalx iż-żmien kif qal il-kollega li intemmu il-kunċett tal-unanimità fit-teħid ta' deċiżjonijiet li inti tappoġġa u taċċetta. Regola illi ħafna drabi tivvalorizza ħafna drabi l-interessi individwali tal-istati membri jaskapitu tal-interessi ġenerali tal-Ewropa. Tit tkompli twettaq ir-rwol tiegħek bħala watchdog tal-Ewropa fejn id-deċiżjonijiet meħtieġa dejjem ħafna drabi jiġu post posti u laqqas jittieħdu. Saħan sitra meta hemm bżonn li jkun hemm Ewropa b'sekkita Inti diġa' fakkartna dan. Flimma kapitlu tixtieq li inti sipluħek fil-kodba tal-istorja favur iċ-ċittadini Ewropej jew favur dawk li jkunu ħarsu l-interessi ta' gruppi elitisti Nixtieq ninsisti unajt, inti tixtieq isipruħek bħala parti minn dawk illi ħarsu l proġett Ewropew jew minn dawk illi taw l-istess proġett l-istrumenti utli fosthom budget biex inkunu nistgħu nizviluppaw il-potenzjal tagħna. Għalina soċjalisti l-Ewropa timbena permezz tal-liġi u permezz tar-rispett. Id-dritt tal-bniedem ovvjament iżda wkoll id-drittijiet ċivili u r-rispett tal-kelma li tingħata lill komunità minn jannar l-istqarrija tiegħek għajmu diversi mistoqsijiet illi nixtiequ li inti twieġeb l-ewwel nett dwar ir-rispett tal-impenn Ewropew lejn il-rifuġġati fl-Ewropa. Inti qed illi ma taqbilx ma dan ir-insedjament, iżda kif nistgħu nagħmlu? Kif nistgħu nqasmu li dawn il-persuni jekk aħna għandna pożizzjoni u frontiera komuni? Din il-pożizzjoni tmur kontra dan il-prinċipju ta' solidarjetà li inti semmejt u japplika għal politiki komunitarji tagħna fost affarijiet oħra il-politika tal-koeżjoni. Iġifieri x'tista' tgħidilna b'mod konkret dwar dan. It-tieni, x'nistgħu ngħidu dwar ir-rifjut li inti tagħti bidu għal proċedura tal-infrazzjoni għabbażi tal-artikolu 7 kontra il-Polonja u kontra l-Ungerija. Kif tista' tispjega dan? Dawn huma politiki kollha favur nies bħal Putin u għan li jxeqelbu liktar lejn il-lemin, fost affarijiet oħra lejn Orban u Salvini. Tista' tgħidilna dwar l-opinjonijiet tiegħek ma taħsibx li dan huwa element kontradittorju. L-aħħar punt, x'inhuma l-miżuri li ħenġibu fis-seħħ mill-gvern tiegħek lejn il-diskriminazzjoni kontra dawk il-persuni LGBT fir rapport tal kummissjoni Ewropea kontra r-rapport u l-intolleranza ta' marzu li għadda din il-Kommissjoni qed tindika ċertu disfunzjonijiet fil-miżuri li ħarsu dawn il-minoranzi. L-Unjoni Ewropea tagħna hija Unjoni Ewropea li tittollera u fil-pajjiż tiegħek il pajjiż tiegħek ukoll jaqsam dawn l-istess valuri. Għal darbohra na nirringrazzjak għall-intervent tiegħek u għal-risposti li forsi taftat li dawn l-mistoqsijiet tiegħi. Grazzi. Grazie, Bresso, ora per il gruppo dei conservatori e dei Grazie, Franz, signora Bresso. Issa, għall-ICR, l-Onorevoli Zile. President. Pjaċir kbira għalija li nisma dak li kellek xtajt. Kon kollegi eh, tajbin fil-Parlament tal latvija u Ewropew u kol jena nishtiq nattira l-attenzjoni tijak dwar sinjuri li huma parti ta' tim naħseb li nistgħu nkunu kburin. Id-diplomatiċi tagħna qed jagħmlu xogħol verament tajjeb. Qatt ma dispjaċini laqgħax ġurnata waħda li jiena inqadna mal-Unjoni Ewropea u mal-Eurozona. Imma ħafna drabi dispjaċini mir-riżultat ta' ċerta politiki tal-Unjoni Ewropea u anki l-istampa tal-Unjoni Ewropea dik li l-immaġina li hemm tagħha. Ħan nitkellem dwar dan. Inti eh, għat li kollox postu fl-Unjoni Ewropea, allura Ejja ninaqdu iżjed. Jiena ħad gost li għamilta forma politika. Li sijar hija familja politika li tappoġġa eh, ekonomija eh, suq waħdini. Għawek għanna ċerta dubju, dubji li inti ġat kellim fuqom, għat li mux eh, mux kontent li Champions tal-Unjoni Ewropea Weber eh, għal li inti taqbel li kunem ċerta ċerta bidja ċerta regoli ta' ta' daw il-champions. Eh, Il-messagġ l-Europa eh, tħares u tħossib hija tajba ma' minn min huwa perikolus li jkun hemm eh, eh, protezzjoni fis-suq waħdina. Nagħmel referenza, eżempju, għamilt referenza għal Stati Uniti. Jekk tistiex ikollok sitwazzjoni hawnhekk, aħna approvajna il-pakket ta' mobilta wieħed li kienet kontroversjali. Daw il-gvernijiet kollha ħafna kienu kontra kienu minn kontra, l-għavoli kienu minn familji politika differenti, rek huwa ħażin għal dawk il-ħafna pajizi li opponu u jħaġa tajba għall europa fejn l europa Jekk għana jista' jkollna l-istess approċċ għal mobility package li inti tmissa mur minn l istamel l-affarijiet fl-Istati Uniti naħseb li kun dizastru. Aħna wkoll għandna ġildu fil-Parlament ġdid, aħna nsejna li l-budget eh, tal-federali tal-Istati Uniti huwa fuq minn 20 fil-mija tal-GDP. Aħna rridu nirriflettu fuq dek, aħna rridu noħolqu approċċ iżjed federalista, mhux li sijar imma gruppi oħra wkoll naqbel eh, eh, l-funzjoni tal-MO dwar l-leġizlazzjoni dwar il-kumpaniji Shell li hija punt importanti fil-ħasil tal-flus. U rapport fuq Latvja u ċerta pajis kien referenza għalih Beaw u Strasburg. Minn Brussel, Beaw f'nofs bej Brussel u Strasburg. Kien hemm referenza għalih. Iwa ħajjeb, huwa tajjeb li qed nikbru inti huwa punti importanti li għamilt anki minn lat demografiku. Jekk ikonna program Horizon li huwa tajjeb mhux qed jaħdem sew. Aħna nippretendu li s-sitwazzjoni demografiku fl-Ewropa tkun iżjed maqsuma jekk inkomplu hekk. Laħqax l-aħjar mħuħ imorru lejn dawk iċ-ċentri eh, u l-pajjiżi periferiċi jkollhom ħafna problemi. U jkollhom ukoll differenzi fil-komportament eh, ekonomiku. Jien għamilt xi referenza għal xi diversi punti, xi ftit naqbel miegħek, oħrajn naħseb li huma problematiċi, naħseb li f'Parlament ġdid jista' jkollna familja, kooperazzjoni familjari bej il-gruppi familjari differenti u l-prinċipju li nandu jkun essu waħdini. A nome del gruppo liberale la parola onorevole Telicca. Uh, ah, thank you, President. Onorevole Talez. Grazie ħafna President, Prim Ministru, fissam il-Liberali Demokratiċi, skużawni naqrajt il-kellim nilqawk f'dan il-parlament jarġa' jgħid il-kellim għamilt kumment fil-bidu tal-diskors eh, tiegħek li tallim diversi lezzjonijiet. Jiena nixtieq nagħmel parallelu li jekk nassumu hekk għatmu jiena nixtieq li forsi il-Prim Ministru tal-Repubblika Ċeka forsi jkollna politika differenti minnaħa tal-ċeki fuq affarijiet Ewropea inti għandek vantaġġ wieħed kellek għarfien u kellek attitudni. Dan huma assolutament essenzjali inkella ma tistax tevolvi, ma naħsibx li dan hija ħaġa li taqbel mal eh, parallel li jien għamilt referenza għal Repubblika Ċeka. Għamilt kwestjoni, għamilt referenza għal lingwi. Naf li titkellem u tifhem diversi. Ma nafx hekk titkellem xi ċek, imma dak li għat huwa qed taqra il-manifesto elettorali tal-moviment politiku tiegħi. U din hija ħaġa pożittiva. Indipendent mill-fatt li inti IPP e u jiena liberali hemm diversi aspetti fejn aħna nistgħu u għanna nsibu soluzzjonijiet Ewropej fuq kwestjonijiet li jistgħu naqblu fuqhom ma' partijiet ma' partijiet oħra wara l-elezzjonijiet li jmiss. Hemm ħafna punti fej jista' jkollna koerenza. Nagħmel referenza diversi punti. Għat li nissimplifikaw is-soluzzjonijiet. Għamilt referenza nazzjonalisti u populisti. Aħna għandna bżonn inħarsu lej il-kawża ta' dan. Eh, il-kawża ta' tħassib ta' dawk li aħna tlifnihom eh, waqt li għaddejjim il-proċess ta' globalizzazzjoni. Imma nkunu onesti u ġusti u ngħidu li għandna xi xogħol x'nagħmlu biex fil-familji politiċi tagħna, fil-gruppi politiċi tagħna nsibu lil dawk li qegħdin jagħtu soluzzjonijiet simplistiċi. Aħna għanna bżon nitrattawa fl-spektrum politiku kollu dispost li nagħmel dan. Fuq il-punti li qajjimt tkellimt dwar is-suq intern. Naħseb li ma' ħadd dan il-parlament li jgħid li s-suq intern ma kellux suċċess. Aħna bżonn l-evoluzzjonaw. 35% tal-suq intern huwa miftuħ. Ah, ġifieri għad għandna potenzjol ta' 65% tas-suq intern. U għaliex ma nistawx mhux qed naslu. Hemm raġuni biex wieħed imur l-Istati Uniti għax l-Istati Uniti għandek suq intern. Jekk inti tinventa xi ħaġa għandek eh, tmur l-Istati Uniti għax hemmhekk ħaġa waħda mekk, proċess ta' awtorizzazzjoni wieħed, waqt li għawek għanna bżon 28 proċess. Għanna bżon li jekk biex ikonna su intern veru għanna bżon regulatur wieħed. Għamet referenza għal kompetizzjoni mux ġusta mit ċina u Mada nix nandaħlu protezzjonizmu, mekk aħna niftħu s-suq u jina favur, il-vantaġġi għandu ħajkun fuq daw li li huma kbar u li b'ximot mod ma il-komportament tagħhom mhuwiex e, tajjeb. Aħna għandna bżonn biex naħdmu fuq l-istandards u fuq il-politika ta' kompetizzjoni għandna bżonn ikon ambjent ġust, il-mistoqsija hija jekk għandix il-kuraġġ u l-volontà biex nistablixxu suq intern eh, veru u mhux 35% tal-potenzjal li għandu. Tkellimt ukoll dwar l-kwistjoni tal-frontieri eksterni, assolutament eh, hija l-qofol, maħna qed infallu. Jekk inħares li r-Repubblika ċeka hemm ħafna dikjarazzjonijiet imma m'għandhomx il-kuraġġ, il-kapaċità, l-viżjoni biex jifmu li aħna ħajkonna, su intern ħajkonna moviment, moviment ħieles eh, jekk eh, il-frontiera tkun eh, skura. L-aħħar komment fuq il-tibdil fil-klima, fuq il-tibdil fil-klima aħna għandna bżonn għandna kapaċità naħdmu f'kull settur tal-spektrum politiku. Hemm politika komunità l-bidja. Aħna naraw li hemm ħafna sussidji li jmorru l hemm għandna bżonn trattament ġust u ħieles tal-negozji tagħna tal-konsumaturi u grazzi ħafna. Għandkom bżonn tirrispettu għaw il-ħin jgħid il-President. Eh, per il-grupp. Assa, għal-grupp għal-Gujan ġew l-Onorevoli Papa di Dimulis. Grazie ħafna. Il-dibattitu l-lum huwa importanti għax huwa għax qed noqorbu lejt mim din l-leġislatura l-aħħar darba li tkellem il-President Juncker fi plenarja. Kenna l-Prim Ministru li kien membru ta' dal-Parlament għal disa snin huwa l-10 kap ta' stat li indirizzana f'dan il-perjodu u għanna l-elezzjonijiet, l-euro elezzjonijiet ġejjin. Ma naħsibx li huwa żmien biex nitilfu l-kuraġġ, għandna bżonn l-aspetti pożittivi li ġraw. Imma għandna bżonn ukoll lejn il-futur, ħasu lejn l ġejjin u l-isfidi tal-ġejjini. Nanalizzaw dak li ma minnix sew, nikkonsidraw dak li ma minnix namlu u bekk inkunu nistaw niffaċċaw, nikkonfrontaw il-lemin estrem li qed jikber u rridu jirdu s-soċjetà li aħna ħloqna. Sur Karen Sint tkellimt dwar il-leġendi ta' Sopu u għandek raġun. Imma għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea naraw feqedi. Wara 10 snin minn kienet bdiet kriżi. Nuqqas ta' gwaljanza żdiedet bej eh, n-nies u bej ir-reġuni wkoll l-istat ta' dritt u demokrazija parlamentarja ġiet imminata f'ċerta postijiet. Il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni provaw jobbligaw l Polonja u l-Ungerija biex jattivaw l-artiklu 7 Imma l-avolja kien hemm dal-vjolazzjonijiet il-Kunsil m'għamel xejn. Il-Parlament u l-Kommissjoni għamlu proposta biex ikun hemm riforma tal-pakkett tal-azil u għal darbil għal darbohra fil-Kunsill il-gvernijiet ma qed jagħmlu xejn. Kommissjoni, eh, l-ECB, Parlament Ewropej iridu eh, jaslu għall-Unjoni tal-Bankarja bit-tielet pilastru eh, u l mekkaniżmu ta' garanzija tal-investiment u għal darba oħra il-Kunsill qed jgħamil xej u ċerta gvernijiet bħal Ġermanja u l-Olanda qed jagħmlu vetu. Jekk aħna rridu navanzaw, jekk aħna rridu iżjed integrazzjoni politika, jekk aħna rridu iżjed trasparenza u koezjoni għanna bżonn nagħmlu iżjed biex niffaċċaw kwistjonijiet bħal tibdil fil-klima. Ibqalet Greta Thunberg l bieraħ Allura l-Unjoni ħajkollha bżonn li ma tkomplix tkun grupp ta' stati 28 fej il-Ġermanja tieħu deċiżjonijiet kollha. Din hija ħaġa li għandna bżonn inbidlu jiena naqbel mal l osservazzjoni l-osservazzjoni tal-President Juncker li jekk aħna nixtiequ naslu għall-għanijiet li rridu neħu għandna bżonn iżjed flus fil-fond soċjali, m'għandniex innaqsu hemmhekk għandna nżidu il-fondi soċjali. L-istess għal politika tal-agrikoltura komuni. Għanna bżon nsaħħuha mhux innaqsu, għanna bżon iżjed flus għall-Erasmus Plus, għall-riċerka, għall-innovazzjoni bħala rappreżentant tal kunsil imma bħala bniedem li kienu kol membru tal-Parlament Ewropew għaliex qed tarmi rekomendazzjoni tal-Kumitat Monti dwar risorsi propju. Kif ħankunu nistgħu navanzaw l ewropa lejn iż-integrazzjoni politika għal-EMU l-Unjoni Monetarja minar manħarsu lej il-kwistjonijiet soċjali wkoll. Sur Juncker, Sur Karens, l-agenda soċjali kienet miftiema f'Gothenburg, imma frankament ma tantx tajnija kontenut. Jekk naraw dawn l-nuqqas ta' gwaljanza tikber naraw li hemm dawk l-elementi li jixtiequ jkissru l-Ewropa u d-demokrazija. Sur Salvini, Le Pen, Orbans, 8 senilu, dawk l-antinati tagħhom 8 senilu. Kim qal Sur Weber waslu għal nazzizmu, faxxiżmu u gwerra terribli. L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss għandhom bżonn jagħtu maġġoranza b'saħħitha fil-Parlament. N-nies jgħidu li rridu iżjed Ewropa iżjed maquda, iżjed demokratika li tnaqqas eh, li tnaqqas differenzi fl-igwarinza. Sur Lamberts. President, eh, nilqawk f'dan il-parlament li inti taf, aħna mhux dejjem bilna fuq kwestjonijiet kwistjonijiet, imma dejjem impressjonajtni bl-impen tiegħek fuq il-proġett Ewropew. Inti tipiku ta' dak l-tip ta' impen li ssib fir-Repubblika tal-Baltiku. Jiena nemmen li tlet Republik Repubbliki tal-Baltiku u l-Benelux għandhom jikkooperaw żem riba xek jistgħu jekk huma jistgħu jiftiemu dana jistgħu joħolqu pontijiet u waslu għal iżjed għaqda fl-Ewropa minn mid-duo Franco-Ġermanis li bħalissa huma qed jiddiriġi. Jiena ħad gost ħafna bil-diskors tiegħek. Ħad gost nisimma nisimak tfakkarna li l-Unjoni Ewropea huwa proġett ta' paċi bid-dialogu, mhux bil-forzi. Hija l-ġustifikazzjoni tal-lum tal-proġett Ewropew. Ħad kost ħafna il-metafora tal-bandel kif attent jiena niġi minn pajjiż zaħir imma anki l-pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea wkoll huma żgħar meta tqabbilhom fil-kuntest fil-kuntest globali. Ħadd gost nisma' wkoll dak li għad fuq il-suq waħdini huwa eh, eh, trattat ftehim ta' trattat eh, ta' kummerċ ħieles imma gvernat minn istituzzjonijiet Parlament Ewropew, Kunsell Ewropew, ħaġa li ma ssibix fi żoni ta' kummerċiela oħrajn. Eh, ħattu kol gost nisma' dak li għattu għal ħasil tal-flus. Eh, klim tajjeb, għax nafu li għandek impenn hemmhekk. dana kollu eh, ma naqbilx ma diversi pożizzjonijiet li ħadet ħadu l-gvern fil-gvern tal-Latvja. Il-proġett Ewropew għandu jkun mexxej, għandu jkun il-magna tal-tranzizzjoni ekoloġika fis-soċjetà jekk aħna ma nistawx nagħmluha fin fin eh, eh, limiti tal-natura, allura eh, il-bnedmi mhux ħajkampaw. Aħna inkella għandna bżonn nipprovdu s-soluzzjonijiet tagħna U din ħaġa li għamilt referenza li għal il-bidja. Kull sent li jintefqu fl-agrikoltura għandhom jgħinu biex jibidlu l-modell tagħna biex ikun hemm inqas emissjonijiet ta' CO2, jkollna titjib fil-biodiversità u jkollna kwalità. Il-kap u tippromuovi modell li mhux biżejjed. Jiena naqbel mal-pajjiż tiegħek eh, irrit eh, li kollu proporzjon mill-program tal-bidja. Għanna bżon eh, program ta' bidja li jitbiet mill-model ta' produttivista. Jek tħares lej il-valuri tagħna, id-dinjità umana ma tistax tifrida u għal kulħadd u għal ġejjini wkoll. L-istorja tal-Latvja bħala parti kontra qalba tal-Unjoni Ewropea fisser li hemm minoranza li kienu minn partit oħra tal-Unjoni Sovjetika. Nifmu li l-feriti tal-imodni ma jistgħux jiġinjorati imma bħala membri, membru tal-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha biex iżżomx li m'għandix iżżomm 10% tal-popolazzjoni tagħha bla ċittadinanza. Pajjiżek għandha bżonn jagħmel iżjed biex jipromuovi id-drittijiet tal-minoranza u jiġilet kontra diskriminazzjoni fuq età, diżabilità u orjentazzjoni sessuali. Tielet aħna ħadna gost ħaġa li inti nexxilek tevita da li tlett Republika Balti fuq il-bicċa xogħol tal-eżil it-tip ta' grandstanding tossiku napprezza, imma reċentament il-gvern tiegħek oppona kwalunkwa skema vinkulanti ta' relokazzjoni li huwa l-unika forma biex wieħed jorganizza s-Solidarità Ewropea. Ma aċċettax li tifferma il-Kompakt Globali ta' Migrazzjoni tal-Ġusma Owda li kontra dawk li għajdu l-populisti huwa biss linji gwidi dwar kif wieħed għandu jitratta din l-isfida. Inti taf u jiena naf li mhux ħaġa vinkulanti legalment. Huwa bbażata fuq valuri ta' sovranità tal-Istat, eh, sim ta' responsabilità ma jkun hemm diskriminazzjoni drittijiet tal-bniedem taraf li na biss ħajpermetta li aħna niffaċċaw din l-isfida. il eh, latvja għandha tiffirma dak id-dokument. Il-kollegi il kollegi Eh, kollegi, danu għanna narrazzjoni u għal-axar dibattitu fuq il-ġejni tal-Europa f'dan il-Parlament. Tista' tiddependi fuqha biex niddefendu l-ewwel sforz biex wieħed jibna demokrazija transnazzjonali. Eh, dependu fuqna wkoll li danna tkun tajba l-kulħadd billi d-dinjità tal-bnedmin tkun fuq qoddim u mhux il-gwadan biex tkun eżer ġusta, eżer sostenibli Eh, eh, l-Ewropa huwa dak li jridu ċittadini. Aħna ħanitolbu l-fiduċa tagħhom biex inkunu nistgħu nagħtu dan ir-riżultat. Grazzi. Sur Coburn. Grazie Presidente. Uh... Grazie, Prim Ministru. Onorevoli Juncker Sinjuri, lejt it-tajjeb il-kulħadd meta jasal dan. Qed rajna manifestazzjonijiet ta' disperazzjoni fid Notre Dame juri b'mod kemm aħna għandna l-qalbna eh, l-wirt kulturali storiku tal-Ewropa. Kwalunkwe għaqda li għandha l-Ewropa bbażata fuq il-wirt filosofiku joriġina mill-liġi rumana, mill-filosofija eh, griega u l-fidi nisranija u mid-demokrazija waqt li kont qiegħed waslu kien dak kollu wasal għat-trattat tal-Lisbona li ma ħadniex wisq gost bih l-Unjoni Ewropea rrifjutat kwalunkwe referenza lejn Alla u l-Kristjaniżmu fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li hija ta' barra minn hawn għall-kontinent tal-Ewropa. L-Ewropa per il bil-proġett tagħha ta' sekularizmu aggressiv kif sejħu Roger Scruton ojkafobja huwa rifjut tal-wirtu tal-kultura tagħna li huwa l-bażi hija l-bażi tad-djufija kulturali u dwar u raġuni dwar il-għala diversi nies fl-Ewropa qegħdin jirrifjutaw iktar u iktar lill-Unjoni Ewropea. Il-proġett Ewropew huwa setta reliġjuża li qed tbeżza lil kulħadd xi ħaġa vvintata mis-Sur Robspeed. Nista' ngħidlek. Il-Prim Ministru Sur Karens bir-rispett kollu qal li r-Russja kellha wkoll x'taqsam mal-Brexit jiddispjaċini. Iċ-ċittadini Britanniċi li fl-erbajnijiet ġildu kontra l-awtoritanizmu naħseb li jistgħu jiddeċidu waħedhom xi jridu jew ma jridux fuq l-Ewropa li ma rridux illi jkun hemm awtorità burokratika minn burokrazija non eletta Ewropea. Il-Parlament huwa huwa hija xi ħaġa kastrata dan il-każ. Il-Parlament tagħna huwa ddominat mill-istabbiliment li qed jiġi infiltrat għal dawn l-aħħar 30 sena minn membri tal-Eurocult illi qegħdin iwaqfu illi jsir Brexit xi ħaġa li tista' ssir nistgħu ngħidu li aħna ħanżommu l-regoli tad-WTO jew tina tuna l aħjar. Iżda sfortunatament il-Eurocult iddeċieda mod ieħor fost il-affarijiet oħra il prim Ministru tagħna Sinjura May illi qarqet bil-pajjiż b'diversi modi illi nneħħu kull kull kull kull affarijiet frivoli dwar il-backstop l-Ewropa illi qegħdin forsi iwaqfu l-Ingilterra bil nitilqu. Dan jidher illi l-politikanti f'Westminster mhumiex f'kuntatt mal eletturi tagħhom jekk l-alleanzi mal-alleati waslet biex is-Sunjura May waslet għal id-dil